panel minn flok is-sur Juan Carlos Girauta Vidal. Dan beffett mit-tlieta ta' frar tal-2016. Il-Parlament issa jieħu għatf tal-ħatra tagħha, nilqaħħa u nfakkara fil regola ta' dan il-Parlament u